Kif jak ułatwić dostęp do gruntów. Jest to krótka prezentacja tego sprawozdania. Ta għanna prezentazzjoni fil-qasar ta' rapport illi huwa ta' l-Onorevoli Najkel is-sitwazzjoni attwali u l-konċentrazzjoni tal-art agrikola. L-ewwel kellim l-Onorevoli Najkel. Grazzi, Sinjuri. Tliet minuti qabel nofs il-lejl E, ġurnata ta' xogħol kienet twila, għandna punt importanti ħafna fuq l-aġenda. U allura fil-waqt li qegħdin naħsbu dwar diversi idejat illi qegħdin isiru mingħajr ma forsi laqqas ma nindunaw li tisiru għandna konċentrazzjoni ta' art agrikola illi taqa' fidejn inqas u inqas persuni drei Prozent der Betriebe kontrollieren derzeit über 50 Prozent der Fläche in Għanna kumpaniji li kontrollaw aktar minn 50% tal artana fl-Ewropa. Din il-figura għandha tkun bizzejed biex turina sa fejn dan il-fenomenu jasal il-rapport ta' inizjattiva propja fuq dan il-punt fl-Ewropa u t-tieni parti, jiġifieri kif huwa possibbli biex ikun hemm aċċess għall-art agrikolu hija xi ħaġa li issa qabdet id-direzzjoni tagħha. Nixtieq nirringrazzja lix shadows kollha għax-xogħol eċċellenti u għall-kooperazzjoni eċċellenti li kellna. Xi ħaġa li qatt ma rajna bħala fir-rapport qed nagħmluha ċara ħafna. Natürlich stehen wir zu den vier Grundfreiheiten in der EU. L-art mhux xi prodott li nistgħu ninnegozjaw għandna l-erba' libertajiet fl-Ewropa, però l-art mhux prodott tangibli. Fir-rapport qed ngħidu eh, li rridu nagħmlu l-almutana biex naċċertaw li linji gwidi volontarji jkunu implementati b'mod eh, indaqs fi stati membri u anki nappoġġaw l-istati membri biex huma ma jbijawx l-art agrikola tagħhom meta ngħidlek, jiġifieri kwistjoni ta' pajjiż illi ibih il-pajjiżi oħra jew pajjiżi terzi. U allura aħna qed nitolbu illi l il kummissjoni twassal katalgu ta' kriterji biex nispjegaw b'mod ċar kif l-Istati membri fl-Unjoni Ewropea jistgħu iħarsu l-art tagħhom milli jinbih mingħajr diskriminazzjoni. Aħna qegħdin niffukaw fuq ċentru ta' osservazzjoni illi jrid jiġi stabilit għal suq tal-art illi jkollu effett. Biex ħarsa ġenerali ta' kif il-konċentrazzjoni tal-art agrikola qed titmexxa fl-Unjoni Ewropea u dan huwa punt importanti. Aħna semmejna b'mod ċar ħafna illi l il frammentazzjoni ta' sidja ta' l-art mhix xi ħaġa soċjalista hija xi ħaġa tajba biex ikun hemm diversità u xi ħaġa li aħna wkoll naċċertaw u aħna nsemmu il-punti ewlenin tal-politika Ewropea Ewropea Agrikola din il-politika hija aktar mill-produzzjoni ta' prodotti sewwa, però l politika Ewropea tal-mudell agrikolu għandu ħafna x'jaqsam mal-protezzjoni E, tal-ambjent, biodiversità, jekk irridu mudell deċenti, allura neħtieġu multiċplità kif ukoll diversi tipi ta' bdiewa. U allura aħna wkoll stabilejna kuntest l-konċentrazzjoni tal-flus qegħdin jgħaddu finqas persuni u donnu mixin fl-istess direzzjoni il-konċentrazzjoni ta' art agrikola finqas postijiet. Fil-rapport qegħdin ngħidu wkoll li rrid ikollna politika agrikola fil-ġejjieni u jekk aħna għadna nemnu illi l appoġġ ewlieni tagħna fl-agrikoltura tista titmexxa b'appoġġ dirett il-mod kif aħna qegħdin indirizzaw il-konċentrament tal-art ifisser illi għandna forma ta' appoġġ dirett li wasal aktar konċentrazzjoni. U allura ix-xogħol hemmhekk qiegħed biex isir bekk, sinjuri. Issa, x-xogħol qiegħed fidejn il-Kummissjoni għaliex eh, hija xi ħaġa li tikkonċerni l-Stati Membri. Aħna bħala Parlament għandna l-opinjoni tagħna u r-rapport jiġi wkoll appoġġjat minn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 Ċik. Għanna l-kaċ di issa, għal-kem saru nofs il-lejl. Għazatem zaċiname od pani Senra. Mela forsi nisimaw. Mela, għanna ħames kellima fuq għal-kaċ di jek joġbok. Għajes, ah, bardzo proszę. Sí, gracias, señor presidente el acaparamiento y la concentración de tierras agrícolas es un problema muy grave en la unión. il-konċentrazzjoni tal-art agrikola hija problema serja fl-Ewropa. U allura żgħażagħ m'għandhomx sitwazzjoni fejn jistgħu jistanaw, għandna spekulazzjoni, espropriazzjoni, għandna wkoll foresterija, kriterja CAP. U naraw il-Kummissjoni u l-Konsil qed idawru wiċċhom meta naraw li gvernijiet qed jippermettu dan kollu. U allura l-Kummissjoni nittama li tieħu nota dan ir-riżoluzzjoni biex bekk niggarantixxu l-ħarsien tal-miżuri involuti biex bekk ikonna mekkaniżmi biex ikonna tmiem għall konċentrazzjoni, garanzija għal l-ċizzet iż-żar Grazzi. Hojbux. Il-kellim li Hojbux. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank an Maria Grazie, Grazzi, President, Der Rapporteur, rapporter Rapporteur, hat mit Mut miftuħ u inklusiv mal gruppi kollha biex tipprova toħroġ kompromessi tajbin. M'hemmx mistu kwistjoni fuq li hemm konċentrazzjoni Islamika fil europa u l-fatt li l-leġizlazzjoni fuq l-art qiegħda fidejn l-istati l-istati nazzjonijiet. Immem ukoll il-politika Ewropea li għandha pereżempju il- koll hemm ħafna politika li jaffettwaw il-kwistjoni ta' art, aċċess għall-art, min jispekula fuq l-art u min jipprova jużaw bħala investiment. L-art hija l-bażi tal-eżistenza mhux biss l-bdiewa tagħna, il-bdiewa jipproduċu għassu intern li mbagħad li jkunu kapaċi jbijaw fuq is-sessu. Huwa importanti l-Unjoni Ewropea għandha toħloq linji gwida wkoll biex bekk ikollna bażi għal bdiewa kollha u jkollna protezzjoni għal dak li li jappoġġa l-ħajja, grazzi ħafna għata l-mikro. Signora Morvaj. Grazzi ħafna, President. Insib dar rapport huwa storiku li jgħid illi s-sieda tal-art mhix xi ħaġa differenti mill-assigurazzjoni tal kundizzjonijiet ta' għajxien tal lokali, ta' nis lokali u l-produzzjoni ta' ikel bnin fuq il-post. Jgħid ukoll il lan u mhux, anzi mhux. Li nkunu oġġett ta' spekulazzjoni jew massimizzazzjoni tal-kapital. U l-Unjoni Ewropea għandhom sistema li tipproteġi li tippromuovi dan. Nitlob issa Issa insaqs il-Kummissarju preżenti u rapporter jekk jistgħu xieħdu l-ewwel passu jagħtu kundizzjonijiet li l moviment tal-kapital irid jinbidel. Pereżempju, li f'kuntratt tal-adeżjoni tal-Ungerija jrid jinbidel. Illi l-art hija parti mill-moviment ħieles tal-kapitan. Nistenna tweġiba tiegħek qed tajt il-kellima. Il-kellimni jmiss. Afsalejlu seba. Grazzi ħafna, President. Id-dibattitu ejjed qed nagħmluh f'nofs tal-lejl fil-Spanja pajjiżi insofru għaxan ħafna partijiet mill-artijiet huma abbandonati. U s-situazzjoni wis fragmentata fin-naħat isfel l art hija konċentrata fidejn ftit proprjetarji tal-art li jsiru sinjuruni minħabba CIP. Ir-rapporter għandu jirrikonoxxi l-importanza ta' pjanar pubbliku kif ukoll il-krediti li nkomplu bil-konċentrazzjoni tal-proprjetà agrikola. Ma nix ninsew li l-art għandha tkun fidejn il-ħaddiema li jaħdmu fuqha għandha tkun tagħhom. Uridu nżommu permezz ta' dil-politika il-fabrik propja ta' daw il-postijiet rurali. Grazzi kollegi. Qed il-Presidentin naħseb diġà użajna abbużajna mill- mill-ħin tal-KHDI għandna nagħlqu id-dibattitu taħt KHDI. Skużawni, li tmien persuni li li rridu jitkellmu sfortunatament m'għandniex żmien. Issa l-Kummissarju għandek il-kelma. One minute ukoll. President, Signori, li jkollna dan ir rapport huwa analiżi importanti fuq is-sieda u l-użu tal-art. L-art agrikola fl-Ewropa. U li niddokumentaw it-tħassib li joħroġ minn hawnhekk aħna bħala kummissjoni riċivuh. L-art hija importanti fl-ekonomija tagħna. Imma wkoll aspett soċjali, funzjoni soċjali. sieda ta' art agrikola, art forestali, kif bħal proprjetà għandha effett stabilizzanti għal ċittadinanza tagħna. Ähm, ich glaube, dass von daher äh, bei der Weiterentwicklung unserer anka il-politika agrikola tidħol fin nofs. U l baġit tas sena d-dieħla u da jidher f'dan kif nistgħu ninkoraġixxi nixpronaw il-bdiewa ta' ġenerazzjoni li jmiss biex jibqgħu f'da settur u xi prospetti għandhom daw. Meta niffaċċjaw l-konċentrazzjoni fil-industrija tal-ikel, xi prospetti hemm għal bdiewa żgħar Natürlich gibt es im europäischen Recht. Għanijiet li jiġu kontra xulxin, għax fuq naħa waħda għandna id-dritt li ninvestigaw xem inkrat fil-leġislazzjoni Ewropea. Kulħadd għandu dritt li jinvesti fl-Unjoni Ewropea, f'pajjiż u pajjiżi oħra, u partijiet terzi huma wkoll mistiedna li jinvestu u viċi versa. L-istati membri wkoll għandhom il-possibilità li adottaw miżuri kontra konċentrazzjoni u spekulazzjoni tal-art biex e, nappoġġjaw u ngħinu arti e, popli li jgħixu fil-kampanja leġiżlazzjoni wkoll tidħol fin-nofs. F'dawn l-aħħar ftit snin aħna konsultajna ma' stati membri biex nippruvaw nuru kif miżuri protettivi speċifiċi u limiti jistgħu jiddaħħlu b'konformità mal-liġi Ewropea. Biex bekk ma dawn ma jiddiskriminawx b'mod direttament jew indirettament. Nissuktaw id-diskussjoni tagħna mal-Istati Membri għabbażi tar-rapport tagħkom. Nissuktaw li nkomplu nitkellmu magħkom mal-Istati Membri jiena ko-responsabbli mal-budget fil-qafas tal-MFF li ġej u nikkonsidra dan fir-riforma li jmiss tal-CAP. Grazzi ħafna, Kummissarju, għazzi President, nistgħu nagħlqu dan il-punt.